dar ir-rapport tas Sinjura Mliner dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal ġenri fil-ħidma tal-Parlament Ewropew. Sinjura Rapporter, għandek erba' minuti, Sinjura. Madam Signora President, Kommissarju, meta nitkellmu fuq dan il- l-edeja hija li konna verament l-egwaljenza tal-ġenera biex irridu naraw li konna dejat biex nimplementaw l-igwaljenza ta' ġeneriti. Dan irridu naċċettaw fiqlubna u mhux biss f'moħħna irrid ikun tkun ħaġa naturali fil-ħajja ta' kuljum, imma l-aċċettazzjoni ta' dan kollu ifisser li rridu nbidlu l-mod ta' kif naħsbuha ta' kif naġixxu, mhux biss jiġifieri f'trattament tan-nisa imma anki naraw eżattament xi tfisser l-igwaljanza bejn in-nies mod ġenerali. Il-biża ta' implikazzjonijiet tant wiesa u din ir-raġuni għaliex insibu pożizzjoni għal dan. E, ħafna drabi in-nisa huma stess jagħmlu x-xogħol essenzjali, diskussjoni biex ikun hemm bażi xjentifika strateġika biex inkunu jistgħu jittieħdu dawn il-passi għall-igwaljenza tal-ġeneri l mainstreaming Għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li taw kontribut għal dan ir-rapport verament kooperazzjoni kienet waħda ġusta. Nixtieq nsemmihom Pedekajnin, Eleonora Varenza u Eleonora Varana. Din il-tip ta' kooperazzjoni orizzontali issa għanna dokument ibbilanċjat li naqblu miegħu kollha. Imma għall-opinjoni pubblika il-gender mainstreaming hija xi ħaġa mhux magħrufa ma tantx naqblu jaqblu fuqha. Il-kunċett ifisser il-mod ta' kif ikonna integrazzjoni Eh, perspettiva tal-ġeneri anki l-evalwazzjoni tal-linji ta' politika tinkludi wkoll programmi biex ikun hemm bejn nisa u riġiel. Fir-rapport insibu raġunijiet ta' kif jittieħdu dawn il passi biex ikunu iktar konxi da' dawn ir-realtajiet it-tlet punti importanti biex nefasizzaw ma daw. L-ewwel net il-gender mainstream huwa proċess biex ikun hemm gwaljanza bejn is-sessi fil-kull linja ta' politika. U anki dan ixol tkun orizzontali, dan huwa l-kunċett. Hemm rappreżentanza wkoll ta' nisa u rġiel eh, f'settur ta' politika partikolari u dan li se jati riżultat jew ieħor l-riżultat tal-politika. Il-Parlament għandu numru ta' rezoluzzjonijiet, għandu agenda tiegħu, imma mill-analiżi naraw li s-sistema hija eh, frammentata u mhix daqstant effiċjenti hemm bżonn li jieħdu miżuri korrettivi x'ikonna feedback eh, mekanizmu ta' evalwazzjoni biex naraw li din ir-riżoluzzjoni ma tibqax intuwa l ġemp rridu law eh, natu eh, eżempju tajjeb natu l ideja ta' kif irid isir il-gender mainstreaming u l-gwalenza bejn is-sess huma prinċipji li nsibu fit-trattati. U ovvjament huma l istituzzjonijiet Ewropej li jridu jagħtu l-aħjar eżempju l-implementazzjoni għal daqstant fir-rapport aħna provajna li noħolqu netwerk interistituzzjonali nvolvu il-Kunsill u l-Kummissjoni fost l-oħrajn. Nemmen li il-policy makers għandhom u koll jaraw kif meta jkun hemm ugwaljanza. Bejn is-sessi dan jagħti eżitu lil dik il-linja ta' politika. Il-Parlament Ewropew għadu l-bot biex jilħaq il-miri. Nispera li dan ir-rapport ikun strument biex ikunu iktar konxi sabiex f'dan il-fazi dan implementazzjoni naraw li il-miri tagħna jkunu iktar u iktar ambizzjużi. Grazzi Sinjura Rapporter għanna l-KHDI issa, proċedura hemm ħafna nis li jixtiequ jitkellmu. Għandna biss ħames minuti forsi inti jkun ftit iktar ċans imma fil-qosor sabiex kulħadd ikollu ċans. Is-Sinjura Siġrova. Grazzi. Talli tajtuni ċans nitkellem nix Is-Sinjura Rapporter nixtieq jiena nirringrazzja huwa rapport importanti ħafna u l-Parlament Ewropew kif qaleti għandu jkun ta' eżempju bżon juri x-opportunitajiet natu l nisa parlamentari tana. Fil-parlament għadbaħ ħafna xon xi jena jiena nemmen li ġerarkija l-ola, ġerarkija tal-Parlament Ewropew, verament irid qis dan kollu biex ikollu mill-inqas 40 fil-mija ta' nisa fil-postijiet l-ola ta' management. Ovvjament, wieħed irid joħloq ukoll kundizzjonijiet favorevoli biex in-nisa jkunu jistgħu jaħdmu f'dawn il-pożizzjonijiet ċertu aspetti li mhux qed naqbel magħhom, pereżempju li l-gender mainstreaming għandu jkun eh, for proċess ta' taħriġ ċertifikat. Jiena nemmen li dan huwa eh, iżejjed kollu żejjed hawnhekk fl-amministrazzjoni ma nkunux qed nilħu l-miri li rridu. Jekk dawn il-proposti l-emendi jiġu adottati, jiena mhux se nkun nista' vota favur ir-rapport xtaqt, għanni kem tlabtkom biex titkelmu fil-qosor biex tatu ċans il-kulħat. Signora Ward. Grazzi, Signora President. Illum jina nalaq snini għada 8 ta' marzu hija l-International Women's Day, il-ġurnat u hija wkoll l-eluq snin ta' ommi u jiena gburija ħafna li f'dan iż-żmien dan il-ġranet eh, importanti qegħdin inkomplu niċċelebraw il-ġlida tal-nisa biex jimxu l-qoddim u il-Parlament se jivvota fuq dan il-rapport li jina wkoll ktibt biex natu l-eżempju ta' prassi tajba ta' iva, l-egwaljenza bejn is-sessi fl-istituzzjonijiet. Mill-bidu net, id-drittijiet tan-nisa u l-egwaljenza bejn is-sessi kienu dejjem il-qalba tal-proġett Ewropew għalhekk huwa f'waqtu li fil-ġurnata dinija tan-nisa naraw eżattament kif qed nagħmlu x-xogħol, min jieħu d-deċiżjonijiet hawnhekk u jekk narawx rwieħna wkoll fil-power structures gender mainstreaming jitlob li kulħadd ikun impenjat nisa u rġil jiena dan ir-rapport verament infaħru. Is-Sinjura Tomasek. Jiena naqbel kompletament għal fatt li kunem iktar kontribut minn nisa fil-politika, fil-soċieta. Bek biss jista jkonna linji ta' politika soċjali aħjar li jiġu implementati għal żewġ aġenda. Jiena naħseb li dan kollu jirrikjed jgħin lin nisa li jmorru aħjar anki fil-biznis. Il-kumpanija l-daqstant irrit ikollhom database ta' talenti biex jiġib iktar progress l-istituzzjonijiet Ewropej u ma dawk li jridu jkunu ta' qudimnet f'dan il-proċess biex jippermettu lin nisa biex jaslu fejridu jaslu. Imma jiena ma nistax naqbel ma din rapportax qiegħed fid-direzzjoni l-ħażina. Jiena qatt ma smajt uh, għal-proposta għar minn dik li biex narmonizzaw il- il-konna bilanċ bej il-ħajja privata u dik professjonali tal-business il-politika fil-reġim totalitari l-qasbis għatma għadżardaw jamlu dan u dan jispiega din il-preposta. Iva, grazzi, ħafna. Jiena bil-maqlub ta' dik li tkellmet qabli, nixtieq ngħid li qed naqbel mar-rapport ta' is-Sinjura Linar li nispera li l-plenarja wkoll se tappoġġja dan huwa importanti fil-ġurnata dinja tan-nisa għad jonqos ħafna xogħol li jsir anki f'din f'din istituzzjoni biex naraw li kunem iktar nisa li kontribwixxu li jaħdmu fil-li kollhom pożizzjonijiet u karigi importanti anki bħala presidenti tal-komitati biex id-deċizjoniet ukoll eh, għall-implementazzjoni ta' deċizjoni fil-Parlament imma anki għal gender budgeting. Dak li huwa importanti li wara il-vot għada naraw verament li mill-klim naddu għal fatti fil-parlament u li gender mainstreaming anki l-emendi għal dan verament jitlu fi regoli ta' proċedura u kol. Nishtiq nir nirringrazzja rapportera ħidma verament eccellenti taħħa. Għada u għal-jum il-mara, imma darba fis-sena mux bizzejiet vera li eh, rajna titjib konsiderevoli imma xorta waħda fċertu oqsma jeżistu diżugwaljanzi. Għalek, nishti insemmi l-intrapriża u il-ruoli ta' tmexxija fil-kumpaniji l-kbar bżonn li nispiċċaw bl-istereotipi li għanna fil intrapriżi u fis soċjetà ġenerali. U bżonn li n-nisa jipparteċipaw ukoll fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Hemm bżonn li l-kumpaniji jkunu aktar eh, effiċenti u li nżidu il-GDP. Għax huwa biss b'dan il-mod. Aħna niksbu l-ugwaljanza biss meta ma jkollniex bżonn la kwoti u lanqas miżuri addizzjonali. Grazzi. Non Revoli Capison Rues. Il-kwistjoni tal-impatt fuq il-kwistjoni mm, pubblika, il-differenza bejn il-nisa u l-irġil fil-ħajja pubblika, hemm bżonn li jkollhom l-istess ugwaljanza, l-istess opportunitajiet. Din huwa dritt fundamentali tal-bniedem u ta' ġustizzja soċjali. M'hemmx politiċi neutri jekk ma jkunx hemm perspettiva ta' ġeneru. Għalhekk jiena nifraħ u nirringrazzja din riżoluzzjoni li titlob li l-ħidma tal-Parlament Ewropew jkun hemm studju ta' valwazzjoni tal-impatt fuq il-ġeneru u ovvjament anke il-budget għax jien nista' b'dan mod nistgħu nifmu is-soċjetà b'mod aħjar, aktar trasparenzi, aktar effiċenza, tqasim aħjar ta' riżorsi u parteċipazzjoni kontrolli aħjar u eh, aktar demokrazija għalek jena naqbel 100% ma' din il riżoluzzjoni fuqta. Grazzi. Mr. Suipak. Grazzi nadu s-sanavir Suripak. Vážená pani predsedajuca. Čitanje tejto spravi je dosť neuveriteľné. Grazzi, President. Tiskanta ta taqra il-rapport fil-fatt hemm post taħmerijiet il għandu jkun il-perspettivi u drittijiet tal-persuni LGBTQI u il-rappresentazzjoni tan-nisa l-irġiel u l-identitajiet ta' stessi kollha l-oħra, l-identitajiet li huma l-oħra li qed ir rapporter. Qed ngħidu li għandu jkun hemm appoġġ tal-nisa bniet irġiel u subien dawn nis mhux nisa u irġiel qed ngħidu anki dwar l-impatt pożittiv tal-lingwaġġ li huwa neutrali mill għat tas-sess. Kemm ikun utli għal servizzi ta' traduzzjoni u l-interpretazzjoni. Kollegi mill-Kumitat naħseb xaħat għat jipprova jiċċajta hawnhekk. X'inhi l-ugwaljanza? Aħna ugwali iva tamel tappoġġaw minn pru erba li prezenta rapport għal dan ir-rapport gospođo predsjednice gospođo povjerenice e, i vama i svim kolegicama i svim ženama. Iva, grazie Nawguralkom il-koll il-Jum Internazzjonali tan-nisa tajjeb. Għalada, dan il-rapport mhux se jtejjeb l-istatut tan-nisa ħajnaqqas il xogħol fost il nisa mhux se jżid il-valorizzazzjoni tal ħol ta' xogħol fid-dar u mhux se jinqas diskriminazzjoni il-kumitat fem ħajamlu kumitat ola minn taħt ieħor u dan jikser il-proċeduri l-istrutturi leġislattivi tal-Parlament Ewropew dan ir-rapport se jikkontribwixxi għal ġenerazzjoni ta' proċeduri ulterjuri, burokrazija, u ħajwa ħajwassal l inqas l Ewropa inqas trasparenza u inqas tħassib għal problemi faċċati minn nisa għadda stant jiena ma nistax nappoġġa rapport. Grazzi l von Schork. Ja, es geht um die Umsetzung der Gender-Ideologie. Iva, edin nitkellmu dwar trasposizjoni ta' ideologija ta' stessi fl-Organizzazzjoni Interna tal-Parlament Ewropew Il-rapport jgħat jitlob għal gwida għal rizorsi umani illi kopru anke l-persuni LGBTQI. Aħna qegħdin namlu dan b'suċċess diġà fl-opinjoni tiegħi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 jina u kol nalaq eh, l-usnini pal ommi fil-fat. Jina um, ili għam tlita u sebajn. U dak iż-żmien il-nisa li kienu jaħdmu mal-gvern kien ikollhom jirritira meta jiżżewġu kellhom jirtiraw. Ġifieri l-Ewropa ilha taħdem għall-ugwaljanza bejn is-sessi naqbel Aħna dak kemm kena l-elezzjonijiet kena kwota għal kandidati ta' nisa li kella tkun 30% din l-ewwel darba li seħħet. U anke jekk kien hemm ħafna nies kontrija, imma rajna li kien hemm ħafna iktar nisa li ġew eletti fil-gvern il-ġdid, ġifiri anki jekk ħafna nies ma jaqblux mal-kwota, is-sistema taħdem. Ċertament ħadmet fl-esperjenza tagħna ħanej fuqaw u nisima eh, is-sinjura, il-Kummissarju Ġurova. Sinjura, President, Onorevoli Membri, nixtieq jiena nirringrazzja is-Sinjur Linar fuq eh, għal dan il-rapport, dan huwa importanti dan il-rapport biex naslu għal gender mainstream, jek nitkellmu fuq l-artiklu 8 ta' trattat trattat tal-funzjonament tal-Unjoni u li jgħid li fl-attivitajt kollha kollha l-Unjoni trid tippromovi l-igwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Għalhekk il- gender mainstreaming mhux xi għażla li għandna ma hija obbligu. Rridu ukoll l-istituzzjonijiet, il-Parlament u l-Kommissjoni dejjem huma iffaċċjati biex jipprattikaw dak li jgħidu u itejbu l-effettività tagħhom ukoll. L-approċċ dual approach bil xogħol li nagħmlu minn banda u il-gender mainstreaming minn banda l-oħra qed naraw li ħallew frott tajjeb. Il-riżultati kienu pożittivi mhux biss fuq livell Ewropa ma nazzjonali reġjonali. Aħna fl-istrateġija għal gender equality għal 2016-2019 il-dokument ta' strateġija ġi ippubblikat. Dan jisħaq fuq il-bżon li dejjem il-gender equality namluwa fil-kull program, f'kull azzjoni. Fil-prattika din eh, naraw li jkunem l-sforzi biex dejjem ikonna perspettiva tal-sessi f'kull intervent tal-Unjoni Ewropea, ġifiri dan ifisser li naraw xinu se jkun l-impatt tax-xogħol tal-Kummissjoni fuq il nisa fuq l-irġiel u naraw x'meżuri nistgħu nieħdu biex dejjem ikun hemm trattament l-istess tal-nisa u l irġiel u ma jkunx hemm nuqqas ta' gwaljanza. Sabiex ikun hemm monitoraġġ tal-gender mainstreaming fil-prassi tal-Kummissjoni, aħna qed ngħidu li se nikkonsidraw naraw li konna rapport fuq il-gender mainstreaming fl-2017 dan se joħroġ. Għanna Interservice Group permezz ta' Digi Justice u l-konsumaturi kollu rwol fl-implementazzjoni tal-gender mainstreaming fil-Kommissjoni fl ħar nishtiq nifraħ il-Sinjura Ward għall lelu snina u nifraħ il-kulħat għall-lum njum dinji tal-mara għal-għada. Grazzi ħafna.